responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħhom. Prego, onorevole Pospisil. Kellim li miss. President, grazzi tal-kelma, jina naqbel ħafna. Ma il proposta għax nemmen il-kuxjenza tal-valuri Ewropej hemm bżonn jiżdiedu. Għandha bżonn tiżdied. Fil-esperjenza mir-Repubblika Ċeka enfasi fuq l-edukazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea fuq iż-żazax. Hija importanti ħafna ħafna żazax m'għandhomx idea l-Unjoni Ewropea fuq ix-xini u taħt l-influenza ta' daw il-kampanji ta' diżinformazzjoni ma jifmux l-Unjoni Ewropea bħala għaqda libera ta' pajjiżi li jappoġġjaw id-drittijiet tal bniedem libertà etc. Dan importanti jiena meta nivvjaġġa inħoss nimdeja ħafna fuq l-injoranza ta' ċerti zazax fuq xi tfisser l-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni jena kuntent biż-żieda tal-fondi għal dal-programm. Naħseb li ta' benefiċċju kbir. Grazzi ħafna kollegi, issa u il- diskussjoni u fisem il-Kummissjoni nċedi l-kelma lis sinjura Jurova. Kummissarju Jurova, grazzi ħafna President, onorevoli membri da' dibattitu wera l-importanza li tpoġġu fuq il-promozzjoni ta' valuri drittijiet u l-appoċċa programmi futuri fuq id-drittijiet u valuri proposti mill-Kummissjoni kien dibattitu interessanti wkoll f'mument fejn aħna kellna interpretazzjoni differenti ta' xi tfisser l-igwaljanza ikolli nistaqat li li f'mument tal-istorja tiegħi il-pożizzjoni tal-kummissarji responsabbli għat terdid fundamentali fl-Ewropa u meta ġejt fil-Kummissjoni smajt fuq il-bżonn illi nippromovu l-igwaljanza jinext nofsħajti f'reġim li impona l-inegwaljanza f'dik is-sens li sinjura membru tal-Parlament kelmet fuqha. Jien next f'soċjetà fejn aħna ma konniex naraw in-nies fuq il-wheelchairs fuq is-siġi tar-roti. Persuni mentalment handikappati kienu kienu jaħbuhom f'post u b'mod li ma ħadd ma jarhom. Għax dawn ma kinux Eh, nis soċjalisti ideali għalhekk inkelli niċċejara għalija wkoll u bma l-kollegi tiegħi li aħna meta nitkellmu fuq igwaljanza gwaljanza quddiem il-liġi aħna qed nitkellmu fuq il-prinċipju li aħna l-koll għandna l-istess drittijiet u obbligi u li għandna wkoll id-dover li nipproteġu l-vulnerabbli, il-batuti, fis-sens li niġġieldu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni fl-istess ħin jiena nqis bħala importanti ħafna illi aħna qegħdin nafsu l qudiem id-diversità, pluralità, ċittadinanza attiva. Li nifhem bħala dijalogu għalina responsabbli wkoll bħala gwaljanza bejn sessi. Jiena niġilet eh, favur li firmar u sħubija tal-konvenzjoni ta' ġi ta' Istanbul u hemm ċerti knejjes u reġjonijiet li huma kontra din il-konvenzjoni tal-Istanbul u stidintom jiena biex jiġu jisimgħu l-opinjonijiet. Ma nara l-ħadd li qed jgħid illi qed jgħid illi ħanużaw dal-fond biex insiktu lil xi opinjoni. Iva, libertà ta' espressjoni. Forsi qegħdin nal għal xċerti nies. Nies li huma favur il-qtil tan nies u nies ta' vjolenza. U għal din ir-raġuni aħna qed nafsu l kumpaniji diġitali biex jħassru diskorsi ta' mibeda, diskorsi għandha l-potenzjal li tifjamma n-nies fil-vera fil-ħajja vera u biex iħassuhom min netwerks tagħhom. Iva, nalqulhom ħalqhom il-min irid joqtol lin-nies għaliex le. Għalhekk iridu nippromovu dialogu biex in-nies infushom jiddefinixxu x'inhu għadu jgħaddi u x'mandux jiġi tollerat. M'għandhomx ikunu l politikanti għanna bżonn soċjetà attiva għal din ir-raġuni jiena kuntenta li għandna dal-programm li nemmen li għandu jintuża bħala programm ta' fondi smart bi proġetti li jgħinu s-soċjetà illi żżid it-tolleranza u fejn komuni, diversità, pluralità, dijalogu, eċċetera. U nemmen li għandna nsibu mezzi oħra kif is-soċjetà għandha tiffjorixxi u kif id-demokrazija għandha tiżviluppa bħala dijalogu tal-poplu. Jien semmejt l-isfera tal-IT, l-internet huwa strument fantastiku għall iżvilupp tad demokrazija u dijalogu. Jiena dejjem ħankun avukata favur l-internet għall benefiċċju tas-soċjetà. Imma kif nafu? Din l-isfera wkoll li jabbużata. Jużaw, jużaw ħalmi beda u kontra n-nies. Fit minn janna l rapport mill-kumpanija tal-IT illi informawni dwar xi ħaġa li nsejħilha il-mappa tal-mibieda fl-Unjoni Ewropea. Lista għandek menju tal-istess suspetti, minoranzi, hemm il-knejjes in-nies reliġjużi illi b'mod miftuħ jesprimu l-opinjoni reliġjużi tagħha li jinkludu qed tgħid il-kelliema eh, l-insara għandek ġurnalisti, għandek politikanti, xċert pajjiżi għandek ukoll imħalfin, eh? u jien naħseb li waħda mir-raġunijiet għaliex kuljum rridu naħsbu fuq ismijiet bħal John Cox. De, Defni Karwana Galizja u oħrajn. Kemm hemm oħrajn li għad iridu e, e, ikunu vittmi nibża li jekk ma waqfux dan ħajmur iktar lil lin. U da fejt isiru iktar serji. Issa kif ħan niffaċċjaw għad is-sitwazzjoni ġdida? Itkellimna fuq fan fondi, jiena konvinta li jekk innexxielna nippromovu l-idea ta' taxxa diġitali, suppost għandna nużaw parti minn daw il-flus għall-edukazzjoni, mhux propaganda, edukazzjoni li b'mod oġġettiv ninformaw fuq l-istorja tagħna għall ġenerazzjoni ġodda biex ikunu f'pożizzjoni illi japplikaw eh, ħsieb laterali jiena żgura li jekk nippromovu t-teknoloġiji fuq naħa waħda aħna rridu nużaw il-benefiċċju tiegħu u forsi is-sors proprju tal-Unjoni Ewropea għall edukazzjoni aħjar u żviluppar aħjar tal-valuri qed nitkellmu fuqhom jiena naħseb li din hija t-triq li rridu nużaw u xin jiġri xiġri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek u issa l-kelma l-relatriċi is-Sinjura Valero għal żewġ minuti. Grazzi President. Nitlobkom biex tilbsu il- headphones. Kjoġobkom, il ħagġa nirringrazza lilkom il-koll ħattu sew da dibattitu emminu min emminu jaqbel min ma jaqbilx. U grazzi l-Kommissjoni u koll e- e- tal-għajnuna li tawna fi żmien twili għamilna provajna provajna namlu il nexxina nħoġu dal-programm il kummissjoni Kummissarju kif tkellmet hi jridu naslu għal riżorsi proprji tagħna. Imma nistgħu nagħmlu iżjed għalina huwa importanti infatti li jkun hemm bilanċ u li jkun hemm riżorsi għall programm kollu kemm hu mill-bidu sal-aħħar. U rridu wkoll eh, nżidu dawn ir-risorsi għax maħna ma nistgħux li jkun hemm tnaqqis tal-programm attwali hemm bżonn li jkollna riżorsi propji għal pilastru ġdid li għandu x'jaqsam ma' drittijiet u valuri marbutin b'mod speċifiku mal-artiklu 2 tat-trattat. Għax meta nippruvaw indaħħlu kollox l-istess programm huwa impossibbli li kollox ikun preżenti fil-programm fuq l-istess daqs hemm bżonn messaġġ importanti minn naħa tagħna. Għandna bżonn riżors finanzjarji u għandna bżonn pilastru ġdid separat mhux inkorporat f'dan il-proġett wiesa. Mbagħad meta nitkellmu fuq is settur finanzjarji qed nitkellmu fuq din li aħna nneħħu minn fondi po' ġuwan fiħor, Meta nitkellmu fuq kwestjonijiet bħal dawn, faluri u drittijiet, kwestjoniet soċjali, xi kultant ikun diffiċli li nsibu fondi eh, addizzjonali li nitolbu l-Stati membri biex jaqblu ma dal fondi meta nitkellmu fuq id-defend meta tkellimna fuq il-fond għal-militar u għad-difiża ma kienx hemm problema biex insibu dawk il-miljuni kollha, imma noqogħdu lura biex ninvestu fuq dak li fil-verità huwa parti mis-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. Dan li ħaġa stramba ħafna. Għanna bżonn daw il-flus, għandna bżonn daw ir rizorsi għall-programm, għall-programmi speċifiċi anke għall-pilastru ġdid. Dan hu l-messaġġ ċar li nixtieq ngħaddi lill-Kummissjoni u lill-Kummissarju. Issa dal-waqt jibdew it-trilogu, it-trilogi, u ħafna jaħsbu li hemm ħafna setturi fejn ma nistgħux naqblu fejn pereżempju ma nistgħux insibu l-fondi imma hemm bżonn insibu il naqdu ċ-ċirku kollu kemm hu. Grazzi ħafna. Monsieur, c'est Madame la Relatrice, ça serait pas très gentil de couper la parole. Ija rapporter u kien ikun mal-edukat illi kont inwaqfi la mikrofonu kif nara l-affarijiet jien. Grazzi ħafna. Mela, għalaqna d-dibattitu fuq dan u l-voti fuq jisir għada. Sinjuri, għandi xi avviżi X'namel mela l-ewwel wieħed fuq it-bidla fil-grupp l-Onrifri Kukin ħajitlaq mill-EFD u ħajitħol ma, ma non attakkati smiż-17 ta' jannar. It-tieni avviż il-President irċieva mill-grupp ta' SND diversi nomini għal delegazzjoni daw ħajtlu fil-minuti ta' din il-qada. Jekk m'hemmx kummenti ppreżentati għall adozzjoni ta' dawn il-minuti, allura nkunu adottajna dawn dan it-tibdil. U issa ngħaddu għal rapport mill-kollega tagħna Rebecca Hans dwar il-programm ta' assistenza għad dekomunizjoni nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja. U issa il-kelma għal ħames minuti sura Hans għal rapporter President, onorevoli membri preżenti, shadows, kummissarju preżenti. Sinjura kummissarju preżenti. Qed naħdem bl-idea li dan hu ta' interess tan-nies fil-Litwanja, allura nixtieq nagħti merħba liċ ċittadinanza Litwana, speċjalment in-nies minn Fidikinas Jiena meta żur dan il-post rajt l-impjant tal-enerġija dan ħaġa li jenni nagħmel dal-aħħar 17-il sena, kull darba kien ċara li għax pożizzjoni diffiċli. deċiżjoni diffiċli li ttieħdet li nwaqfu l-operat tal-impjant biex inkunu nistgħu nidħlu fl-Unjoni Ewropea u jkolli ngħid ukoll li naħseb di kienet id-deċiżjoni korretta li nieħu li ttieħdet għax kien hemm tħassib futwar sigurtà brabta ma' reatturi ta' żmien l-era sovjetika ma kien hemm nebda mod kif aħna nwieġbu għadda tħassib ta' sigurta ħlief li nagħlqu l-impjant allura ttieħdet id-deċiżjoni li kienet jibsa. Imma kien hemm pressjoni minn Brussell biex inwaqfu l-użu tal-impjant. U kienet ħaġa ġusta li l-obbligu biex waqfu l-operat tal-impjant marret id fit mal-fatt li l-Unjoni Ewropea se terfa parti mill-ispiża għal dan u l-Litwanja hija pajjiż żgħir ma tistennewx li jodu fidejhom l-ispiża kollha dak kien żmien ta' pressjoni mill-awtoritajiet ta' e- sovjetiċi li okkupaw il-Litwanja dak iż-żmien. Illum Id-diskussjoni hija dwar dik il-weda li saret mill-Unjoni Ewropea biex jaqsmu fl ispiża tal-eluq tad-dekomissjonar tal-impjant u jiena kontent l fatt li l-Parlament qabel mal-proposta tiegħi. li li ma nħallux ir-risorsi kif kien suġġeret kif issuġġerit fl-MMF imma biex inżidu n nefqa B'dan il-mod nistgħu niżguraw illi għall-2026 u 27 id-dikmissjonata blokki wieħed u tnejn ta' żewġ reatturi jkun tista' tinbeda in-nefqa hija ta' 280 miljun. Und der Beteiligung der Europa. Hemm ratio bejn eh, bejn dak li mħallas mill-Litwanja u l-kofinanzjament moti mill-Unjoni Ewropea għandu jibqa' f'livell li bħalissa qiegħed fis-seħħ. Id-dikommissjonar f'Nigralina kif jiena żortu kemm il-darba tal-impjant qed isir kif suppost. U quddiem u huma qed jaħdmu b'mod responsabbli ħafna meta tqis ir-riski ta' dekommissjonar fl-istess ħin e, l-affarijiet da tkun trasparenti dwar kif ir-riżorsi qegħdin jintużaw u kuntent ħafna b'dan jien. Il-Litwanja permezz ta' plebixxit iddeċidiet li twaqqaf l-użu tal-enerġija nukleari u dan huwa pont ieħor li għandna nżommu f'moħħna id-dinja xi ħaġa illi ma nix sempliċement nieħdu nata tagħha u daqshekk. Naħseb id-deċiżjoni tal-lum fuq Ignalina u d-Kummissjonar għandha tkun marbuta ma' approċċ konsistenti fuq il-bini ta' impjant Fostrovic fil-Belorussja illi huwa fċiftit mil il-bot l-impjant nukleari li qed jinbena hemm huwa riskjus ħafna. Issa kważi intemm il-bini tiegħu u għaddejjin l-istress test tiegħu u mhux ċar kif dawn ir-riski jistgħu jkunu mitigati u ġestiti. Per eżempju, il-potenzjal ta' terremoti fir-reġjun ħaj jikkawżaw ħsara kbira fl-impjant u mem lebda mod kif jistet jistaw qed jirrimedja dan, dan, dan din jirrimedja din il-ħsara kkawżata. Allura ferment naħseb li għandna nipproteġu s sigurtà ir-riskju ta' sigurtà fil-Litwanija fil-Litwanja meta inqisu l-impjant tan nukleari li qed jinbena fil-Belorussja. Grazzi ħafna u issa fisem il-Kummissjoni, Sinjora Kummissarju, grazzi Kummissarju, onorevoli membri. Nixtieq ringrazzja lir rapporter għall kliem tal-bidu u l-Kumitat Titri tar-rapport li ġie adottat fil-21 ta' Novembru li għadda. Il-Kummissjoni għagrata għad-dibattitu llum u kuntenta eh, bil Biddikom bil-rapport ta' dik missjonar bil-vot li sar iktar kmin illum. Imma ħansem ċerti punti importanti s-sigurtà taċ ċittadini Ewropej huwa tal-ikbar importanza għalina lkoll. U l kontribuzzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew juru kemm intom marbuti ma tal-prinċipju. Jeħtieġ l-applikazzjoni tal-ola standards ta' sigurtà tat trasparenzi ta' riski u spejjeż u Tad-dik dikjumissjonar immedjatat ta' responsabbiltajiet nukleari u ma jitrasferux dan il-pis fuq il-ġenerazzjoni li jmiss. Dan il-programm ternijalina qed iwassal għal e, tnaqqis kbir e, f'periklu u theddida e, nukleari peress li l-fuel tiegħu qed jinħareġ qed jiġi trasferit barra mill-impjant. Sar progress kbir eh, fil-installazzjonijiet kbar u il-proċessar ta' skart eh, radioattiv u dan ma kienx ikun possibbli mingħajr appoġġ li mbeda fl-2001 mill-Kummissjoni Ewropea u fl-istadju ta' adeżjoni ta' Litwanja. Dak iż-żmien l-Unjoni Ewropea kienet eżiġiet lil Litwanja biex tagħlaq l-uniku impjant nukleari li huwa verżjoni ferm ikbar ta' Chernobyl u biex tagħti u impenjat ruħha li tgħin finanzjarjament li tagħti fondi li tagħti fondi għal Eh, dekomissjonar nukleari tal-impjant huwa dmir tagħna sa tmiem l-2020 l-Unjoni Ewropea kienet tkun tat 1.9 biljun euro u l-Kummissjoni qed tagħti iżjed fondi għal appoġġ kif suppost fil-futur. Bażi ta' pjan dettaljat ta' dekommissjonar il-żarmar tal-reattur issa beda u anke skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri qed tagħti livell massimu ta' kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea li tneħħi l-inċertezzi u żied iktar e, ownership ta' dan il-proġett. Dal-proġett huwa e, wieħed uniku ta' skala li ma kienx hemm bħala qabel u mmexxi minn speċjalisti nukleari dan narawh fil-prioritajiet għolja li nagħtu għal finanzjament f'dan ħaj jiġġenera esperjenza u għarfien li jista' jkunu ta' għarfien għal proġetti oħra fl-Unjoni u jirriżultaw f'livelli dejjem jiżdiedu ta' sigurtà fih dan l-Unjoni. Huwa meta naqsmu dak li nafu bejnietna u nuru solidarjetà li l-Unjoni iġġib l-ola valur miżjut li ċittadinanza tagħha. Grazzi President u nħares il qudiem għad-dibattitu. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Issa se nibdew bil-kelliema mill-gruppi politiċi fisem il-PPE Sur Langen għal minuta u nofs. Grazzi. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lir relatur eh, għaliex aħna ġilidna ħafna fuq il-finanzjament, imma fl-aħħar mill-aħħar ilħaqna ftehim u dan kien fil-Kumitat tal-Industrija. Però il-Litwanja għandha bżonn din l-għajnuna, din hija xi ħaġa ċara. Iridu jilaħqu ma' l-obligi ta' negozjati ta' sħobija. 1.9 miljun euro intefqu u issa irridu 780 miljun. U kien hemm 6 miljuni oħra min-naħa tal-qrati. Jiġifieri, l-Unjoni Ewropea trid iġordan il-pis ta' 6 miljun. Il-Kummissjoni Is-suġġeriet 552 miljun għall-istess programm u l-Litwanja kienet favur aktar minn 700 miljun. U fl-aħħar bilna mal-Litwanja għaliex kien hemm kalkoli raġonevoli. Fit-tul ta' żmien Flimkien aħna negozjajna fuq dan kollu u konna se nilħu kompromess. Sissa ma il-kompromess, però aħna se nkunu qegħdin napoġaw dan ir-rapport, però xorta għatem hemm kwistjonijiet pendenti. Grazzi ħafna issa għall grupp tal-SND se nisimgħu isur Kurumbaxxef. Grazzi President. Il-proposta tagħna tinkludi il-finanzi flok 80% qed nitkellmu fuq 86%. U allura nixtieq nkun grat lejn il-rapporter, il sinjura Harms u anke Sur Lange għaliex verament ħdimna tajjeb flimkien. Ħdimna tajja fuq il-fajl tal-Litwanja u anke fuq il-fajl tal-Bulgarija, Slovakkja u il-Joint Research Center tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisħaq fuq dan il-Joint Research Center illi se jkompli żid l-arfin fuq id-dikummissjonar tal-impjanti nukleari. Aħna nixtiequ Nitolbu lill-Kummissjoni biex tikkonsidra l-ammont ta' 780 miljun euro. Hemm affarijiet li mhumiex soġġetti għal kompromess. Grazzi ħafna. Hemm erba' kollegi Litwani li jixtiequ jitkellmu issa fisem li sijar nisimgħu lis sur Tomasewski għal minuta u nofs. President, aħna llum qegħdin niddiskutu r regolament tal-Kunsill li għandu x'jaqsam ma' programm ta' assistenza għad dikommissjonar. L-assistenza għall litwanja hija importanti jekk iridu sigurtà għolja. d dikommissjonarja tal-impjant hija importanti ħafna f'termini ta' sigurtà eh, min-naħa nukleari minħabba in-natura teknika tar-reatturi. Hemm żewġ reatturi tal-istess tip sovjetiku fl-impjant u dan il-programm qed jitkellem dwar e, dikommissjonar tal-Graphite Course. Din hija xi ħaġa importanti ħafna jekk aħna mhux se nagħmlu ir-riżorsi disponibbli, allura se jkollna sospensjoni tal-proċess kollu dan se jżid innefqa nefqa fil-proċess u naturalment jipperikola s-sigurtà nukleari fl-Unjoni. Aħna e, eh, l litwani ma nistgħux inlaħqu mal-fondi. Il-Litwanja għanda nefqa addizzjonali marbuta ma' dikommissjonar tal-impjant u id-dħul tan nies fis-segina snaqas dan huwa pis kbir fuq il-budget municipali. Il-Komunità Ewropea impenjat ruħa biex tgħin il-Litwanja u l-programm u allura eh, hemm bżonn ta' aktar finanzjament. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp tal-ħodor. is Is-sur-rope. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Għal darbohra, nishtiq nirringrazzja lill-Aziz eh, kollega Rebecca Holmes mill-grupp tal-ħodor, verament. Kontent li il-rapport li għamleti fuq dan l-impjanta Ignalina jena talila għaliex waħda mill-iktar parlamentari b'saħħita fil-qasam tal-enerġija nukleari. Jiena kontent illi l-Komitat ITRE ma appoġġax il-proposta tal-Kommissjoni għax il-kontribuzzjoni Ewropea għaddi komissjonar tal-impjant sej naqas se jonqos u l-kontribuzzjoni għal Litwanja se tistiet. Bħalissa hemm 14 ta' kofinanzjament u din diġa pis għal litwanja jiena kontent li l-Komitat ITRE appoġġa wkoll l-idea illi nagħtu aktar minn 200 miljun euro aktar milli hemm propost fil-proposta tal-Kummissjoni għaddi kommissjonar il-finanzjar il-kbir irrit isir fuq divalwazzjoni dettalji li jkunu saru minn esperti internazzjonali. Barra il-kwistjoni ta' dik kommissjonar il-Litwanja trid ukoll tindirizza l-programmi demografiċi u soċjali. Jiena kont sintiku għar-reġjun ta' Ignalina għal ħafna snin u kuntent li rapport eh, jitkellem dwar l-impenn tal-Litwanja f'dan il-proċess, jiġifieri servizzi pubbliċi fiż-żona għaliex hemmhekk għandna problemi serji. Issa, nixtieq nixbet l-attenzjoni tal-kollegi fuq il-fatt illi il-votazzjoni illi se ssih se sirada se tkun sinjal għal konfidenza li ċittadini għandhom lejna. Grazzi ħafna. Issa is-sur Goga għal minuta ta' nofs. Grazzi, grazzi lir rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti li jagħmel u anki grazzi li tim kollu. Naħseb li verament kien tajb li naslu għal din il-konklużjoni illi nżidu il-finanzjament. Il-Kummissjoni prova tnaqsu, eh? Jiena nispera li l-Kummissjoni tikkonsidra il-pis li għandha l-Litwanja u eh, tejna nalqu dan ir-reattur eh, orribli għax ħan nispiċaw fl-istess każ bħal Chernobyl illi kien sploda wara kollox. Aħna nisperaw eh, illi l-Kummissjoni taħdem f'dan ir-rigward u nagħmlu progress għax in-nies qed jistennew din il-ħaġa. Importanti li l-impjant jingħalaq u il-pajjiż jibqa' jħallas dak li qed iħallas mhux aktar minn 14% għax dak eh, jista' jaffordja. Ġifieri insieħ lill-Kummissjoni biex tkun aktar ġeneruża. Grazzi ħafna, grazzi. Kollega Gwoga, issa ngħaddu għall kollega Balsitis għall minuta Grazzi President. Jiena konni nixtieq Nirringrazzja sinċerament lil narratriċi Rebecca Harms u l-Shadow Rapporteur Peter Karambashev, illi ġej mill-grupp tiegħi wkoll. Nirringrazzja lil dawk li appoġġjawna fid-dikommissjonar tan-nuklear tal-impjant tal-enerġija nukleari u eh, assiguraw li aħna nżommu mal-impenji li għandna fl-MFF. Id-dikommissjonar ta' dan l-impjant mhix bi sfida għall-Litwanja imma huwa pis ukoll fuq l-Unjoni Ewropea kollha. U eh, dan irridu namluħ b'mod responsabbli għaċ-ċittadini tagħna il-ċittadini Litwani għandhom fiduċa fl-Unjoni Ewropea u huma adottaw ċertu impenji u protokolls eh, fir-referendum. Allura issa jekk il-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet li taqta' il-fondi, allura se tkun qed tmur lura mill-wedit li għamlet stess. Il-Parlament jappoġġa l-idea li nżidu il-finanzi għad dikommissjonar għal wieħed mill-ikbar impjanti tal-enerġija nukleari li għandna fid-dinja mhux fl-Ewropa biss. Issa, grazzi ħafna u ngħaddu għassur u riċev għal minuta u nofs. Grazzi President. Sinjura Kummissarju, eżis kollegi, jira nilqa ir regolament u l-emendi tajbin illi introduċiet is-Sinjura Harms għaliex dawn ikompli juri appoġġ tal-Unjoni Ewropea għad kommissjonar ta' dan l-impjant fi Gnalina. Is-780 miljun euro huma adekwati għal finanzjament tal-programm għaliex iqisu ħafna affarijiet. Għanna bżon data ta' skadenza realistika u koll. nix inħallu din il-kontinuazzjoni ta' attività għaddeja. Em bicċa xol kbira fid-dikommissjonar tal-impjant u biex niproteġu il-kontaminazzjoni li kunem kofinanzjament aktar rolli mill-istati membri jagħmel użu aħjar mill-fondi li hemm jiena napoġġa il-perseveranza preżenti jekk se nżidu il-kofinanzjament allura se jkollna peace finanzjarju ibes u dan ma jkunx ġust għall popolazzjoni u jkun ta' dannu wkoll għal reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impenn li l-Unjoni għandha lejn il-Litwanja. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Gressli għall minuta Grazzi. Il-kontroll eh, il-Komitat tal-Kontroll tal-Budget ħares lejn diversi impjanti u is il-każ ta' Gnalina f'Lulju. Nifhem illi l il pajjiżi involuti għandhom interess f'dan ir-rigward. Però naħseb illi fl-2009 kien hemm studju ta' fattibilità biex isir dikommissjonar tal-impjant la darba jkunu tneħew il-fuel rods. Żewġ kumpaniji internazzjonali applikaw biex jagħmlu dan l-istudju, però dan kien ikkanċellat u waqfqu hemm l-affarijiet. Irrid ngħid li Ignalina se tibqa' beffett għal snin kbar aħjar sibna mod ieħor kif nindirizzaw il-kwistjoni kollha. Issa, ngħaddu l-proċedura KHDI għandna żewġ talbiet għal kelma u se naċċettom it-tnejn. Nibdew eh, bismi Poxpoxjell. Grazzi President. Jiena studjajt dan il-każ u konvint illi il-domandi il domandi tal-Litwanja huma ġustifikati. Irridu nżommu ir-ratio ta' kofinanzjament 14% eh, minnaħa tal-Litwanja għax jekk se nbidlu dan se jkollna immaġin negattiva ħafna tal-Unjoni Ewropea. U jiena konxju kemm f'ċertu pajjiżi postkomunisti din ħaġa mhux qed tintlaqa tajjeb. Id-dimensjoni politika tal-każ kollu hija ħafna iktar importanti mill 200 eh, miljun inqas jew iktar. Fil-Litwanja in-nies għandhom jaraw l-Unjoni bħala entità li lesta iżomm mal-wedit tagħha u tgħin il-lignarina. Grazzi ħafna, issa sanad il-kelma L-Sur Marja sal-minuta. Grazzi President. Iva, importanti ħafna illi l-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalija jiġi dikommissjonat. Dawn huma reatturi antiki tat tip li kien hemm f'Ċernobil. Din ġrat fi Slovakkja wkoll u hemm approċċ simili wkoll li qed jittieħed f'Kozlatoj fil-Bulgarija u il-ħazna tal-materjal radioattiv se ssir fil-Bulgarija. Imma dan il-materjal radioattiv li ġej mid komissjonar fil-Litwanja fej se jmur, għax tana ħanżommu aħna, imma eh, fej se jmur dan fiskopje, f'Kosovo, rridu tweġiba għal din il-ħagġa x'importanti li nkunu nafu fejn se jispiċċa dan l-iskart eh, radioattiv. Aħna se naħsnuh tagħna fil-Bulgarija. meta tħares lejx qed jiġri fit-Turkija f'na eh, tal-biża mekk hemm periklu kbir ukoll. Ma nistawx eh, naraw illi jaddu ammont ta' snin u l-Unjoni mbagħad tagħti wkoll flus biex jiġi dikommissjonat dak li se jsir f'Nakujo wkoll. Issa il-Komissarju Jorova għal darbohra. Grazzi ħafna tal-kommenti ta'kom l-2001 l-Unjoni Ewropea dejjem kontribwix kontribwixiet għal dikommissjonar f'Ignalina. L-Unjoni Ewropea se tkompli plimpen tagħha blajnuna għal Litwanja kif kien hemm fit-Trattat ta' Sħobija il-pjan stabbilit mil-Litwanja u li qablet fuq il-Kummissjoni skedat l-attivitajiet sa l-2038 fejn l-installazzjoni eżistenti kollha tkun tneħħiet u l-iskart radioattiv ikun ġie maħżun b'mod sikur jew inkella eh, ikun intrema. Il-proposta tkopri il-proġetti kollha li jridu jibdew sa l 2027 Issa, Rigward eh, iżida fil-budget ma nistanwitkom xejn, però se nitlob lill kollegi tiegħi nara jistgħu jagħmlu xi ħaġa aħjar wara dan id-dibattitu. Fl-aħħar jiena nixtieq nirringrazzja lill Parlament għall-impenn kbir li għamel biex eh, nimxu bl-MFF bl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna Kummissarju Jurova. Issa l-aħħar kelliema llejla hija n-narratriċi Rebecca Harms biex tagħti reazzjonijiet tagħha. Sentenza waħda li Sinjura Gressli jekk tippermettili. jista' jkun hemm alternattivi għal dak illi nixtiequ namlu, però jiena kontra daw is-soluzzjonijiet. f'ċertu pajjiżi hemm it-tentazzjoni li d dikommissjonar jiġi tardjat. Kif qal is-Sur Langen, Issu hemm bidla fl-istrateġija rigward il-finanzjament. Kien ċar mill-bidunet illi l-kwistjoni kollha għandha x'taqsam ma mal-fiduċja li għandha tinżamm bejn il-Kummissjoni u l-Litwanja. U allura qed nappella mhux biss lill kummissjoni manka lill kunsill fuq din il-biċċa xogħol fl-aħħar mill-aħħar mhux il-Kummissjoni biss trid tiddeċiedi manki l-Kunsill irid juri li jista' jkun affidabbli rigward il-Litwanja. Grazzi lil kulħadd u grazzi li Shadow Rapporters ukoll. Grazzi ħafna. Dan wassalna għal tmiem id-diskussjoni tagħna tal-lum, il-vot isir għadha. Is-sessjoni li jmiss tkun għada bejn id-9 u s ta' wara nofsinhar u bejn tlieta u l-erba l-aġenda hija pubblikata u disponibbli fuq sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Is-sessjoni issa hija aġġornata lejli tajjeb.